Palestina nista' nagħmel kontribut ukoll għal Iran futur għal poplu kollu kemmu. Grazzi. Grazzi tas Sur Belder. Sapawnek nistaw nalqu dan id-dibattitu il-vot se jisir għadaf nofsinar. Naddu għal-punt li misfuq l-agenda u għawnek għana dikjerazzjoni u sqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentant Olja fuq is-16 sessjoni tal kunsill ta' Drittijiet tal-Bnidem tal-Ġnus Maquda. Signor Ashton, jekk jogħġbok. Sur President, jien kontenta li l-lum għar nofsnar ċans biex niddibattitu x-xol ta' il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bnidem tal-Ġnus Maquda. u f'ċertu punt naraw kif aħna nistgħu insaħħu l-impatt tagħhom. Membri onorevoli kif jistgħu tafu jiena tindirizzajt il ġimgħa ġimali għaddiet flimkien ma' ħafna ministri tal-affarijiet barranin madwar id-dinja. Għarraġuniet ovvji fuq dik il-kwistjoni situazzjoni tal-Libja kienet fil-qalba ta' diskussjonijiet. Jiena kuntenta li l kumità Internazzjonali batet messaġġ maqut politiku ħafna rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem fil-Libja. Diġa qabel il- il-sessjoni, il-sessjoni kienet talbet tal sospensjoni tal-sħubija tal-Libja mill-Kunsil, kif tafu ġiet konfermata mill-Assemblea Ġenerali b'deċiżjoni unanima. Dan kollu japprova li istituzzjoniet multilaterali jistaw jżommu mal-mandat tagħhom u jieħdu azzjoni minn dak li aħna nsejħu f'waqta real time. Kif jiena sħaqt fil-punti tiegħi, fil-kommenti tiegħi, il kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' Ġusma u dan da' responsabilità li tara li intenzjonijiet jiġu tradotti f'azzjoni reali, fatti u progress reali. Jiena naħseb li Senjura Pelle, il Kummissarju għali ta' Drittijiet tal-Bnidem tqajt magħha Ġeniva, qed tatina l-aħjar deċizjoni deċiżjoni politika biex namlu differenza fuq l ar Dak li interessana fl-aħħar mill-aħħar mhux in-numru ta' riżoluzzjonijiet, imma riżultati fid-dinja reali li jagħmlu differenza għan-nies li għedin fil-bżonn. Jiena wkoll enfasizzajt li drittijiet tal-bniedem huma universali, ġbit l-attenzjoni li aħna fl-Ewropa nixħdu l-akkuża li l-Unjoni Ewropea tipprova tesporta dak li aħna nsejħulu valuri Ewropej għal pajjiżi oħrajn membri onorevoli, dritta, libertà ta' assembleja, ġustizzja u kwalità mumiex eh, tal-Unjoni Ewropea ma' universali u l-Unjoni Ewropea qatt ma tixtaq finnassa li f'partijiet oħra fid-dinja jekkux l-Asja l-Afrika l-Amerika Latina għandhom ikunu inqas passjonali dwar id-drittijiet tagħhom. U għalhekk aħna nitkellmu fis-simhom kontra id-drittijiet tal-bniedem u ksur tal-bniedem jiġru fejn jiġru. Aħna wkoll narfu l-fatt li t-triq tal-Unjoni Ewropea u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ma kinux linja dritta u l-isforzi kontinwa anki fiħdan l-Ewropa ma neċessarji. Fil-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem aħna lesti li niddiskutu l-sfidi tagħna nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u nofru esperjenza u nofru l-dawk nofru għajnuna lil dawk li jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Għandna ħafna prioritajiet ta' 16 sessjoni tal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' ġusma u dat niddiskutu dawn mod attiv mal-imsieħba tagħna. L-Unjoni Ewropea ser tirrepreżenta inizjattiva fuq il-libertà ta' twemmin u reliġjon meta nqisu dawn l-aħħar xhur żieda ta' diskriminazzjoni reliġjuża u violenza f'partijiet differenti tad-dinja. Għalhekk aħna rridu nibatu messaġġ kollettiv ċar kontra intolleranza reliġjuża u favur il-libertà ta' twemmin ta' reliġjon għal persuni kollha madwar id-dinja. Aħna wkoll se nresqu riżoluzzjonijiet fuq Burma Mayaman, il għal-nies ta' Repubblika tal-Korea aħna nemnu li fiż-żewġ każijiet in-numru ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem jiġġustifikaw l-estensjoni tal-mandat tal-rapporter speċjali ta' ġus Mauda. L-Unjoni Ewropea tappoġġja li toħlu rapporter speċjali għas sitwazzjoni ta' drittijiet tal bnidem fl-Iran, hekk kif ġie propost minn ħafna pajjiżi u f'ħafna reġjuni. Aħna serjament nħasba dwar in-nuqqas ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem sejra mill-ħażin għall-ar u dan ġie misħuq mill-kummissarju tal-rappreżentant Oli Sur Pele. Hemm ukoll zita ta' każijiet ta' pina tal-mewt aktar minn mit persuna ġiet ikkundanata għal mewt u hemm ir-repressjoni wkoll ta' dawk in-nies qegħdin jeżerċitaw l-espressjoni l-libertà tal-espressjoni. Aħna ħassejna l-Kunsil għandu indirizza s-sitwazzjoni fl-Eġittu b'mod adegwat u għan konsiderazzjoni is-sitwazzjoni qiegħda tevolvi malajr f'dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea tilqa l-istedina eh, fl-Eġittu li sinjura Pele biex tibat membri fl-uffiċċju tagħha fil-pajjiż nittamaw din il-missjoni ssir mingħajr dewmien. L-Unjoni Ewropea wkoll għanda relazzjoniet ma l-autoritajiet ta' Tunizja biex joħolqu rezoluzzjoni fuq is-suġġett li jagħtu żvilupp għal punti li għandhom xesma drittijiet tal-bniedem, membri onorevoli, situazzjoni toħra li jridu jiġi indirizzati minn din is-sessjoni tal-Konsil tal tad-Drittijiet tal-Bniedem u mal-Belarusja li aħna fil-fatt imħasba dwar il-numru ta' priġunieri politiċi, ir-Repubblika tal kong fejjem verament rapporti li ħazbuna dwar repetizzjoni ta' ksur tal-bnidem kif ukoll violenza sesswali kif ukoll fil-pajjiż tal-Kodivwar. Ippermettu li nikkonkludi billi nisħaq għal darba oħra l-importanza tal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bnidem fl-Unjoni Ewropea, id-dibattitu, r-rezoluzzjoni, rapporters. Però fl-aħħar mill-aħħar dawn huma biss xogħol li qed nagħmlu fuq dak li aħna din nagħmlu biex nuq riżultati nixtiequ issa naraw jekk nistgħux nagħmlu differenza fuq l-art għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea ser taħdem bisħieħ biex issaħħa il-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem u anke l-abilità tiegħu biex jindirizza sitwazzjoni urġenti dan huwa qam prinċipali għal proċess ta' reviżjoni u aħna sar inkomplu nafsu u naħdmu biex nilħu riżultati ambizjużi. Grazzi. Grazie, Sir Ashton. Grazie ħafna l-Barnessa Ashton l eh, kelima gruppi għal PPE żewġ minuti is-Sinjura Andrikajna. Sinjura Kommissarju, kollegi, nixtieq neħu din l-opportunità biex nesprimi l-appoġġ ħeħtija għad deċiżjoni li ttieħdet mill-Assemblea Ġenerali fl-ewwel ta' Marzu ta' ġus maquda fil-kwart isħobijat fil-Kunsil tal-Drittijiet tal-Medmin fil-ġus maquda. li din tibat eh, messaġġ qawwi li kun il-Gaddafi iżda anki lil dak il-postijiet fejn hemm il-ksur ta' drittijiet tal-bnedmin fir-rapport tiegħi dwar il-Kunsill tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet tal-bnedem li ġir adottat f'dan ir-rapport eh, f'dan il eh, kamra fi frar tal-2009 jiena ehm, ħeġġiġt li kellna bżonn ta' membership area fil rigward tal-Libja, il-ġus maquda ħadmet skont il-Parlament Ewropew u ħad deċiżjoni ehm, korrett fir-rigward ta' sessjoni nixtieq eh, nitkellem dwar il-proċess revizjoni tal-Konsil huwa importanti li s servizzi ta', ta affarijiet esterni tal-Unjoni Ewropea taħdem fil rigward tal kunsill biex issaħħaħ il-konformità mal-mandat tagħha. UNHIC għandha tkun eh, tintuża iżjed bħala mekanizmu ta', preventiva u hemm ukoll mekanizmu ta', ta reviżjoni li għandha tiddaħħal il ngos is-soċjetà ċivili u l-imsieħba rilevanti kollha u l-aħħar Signora Ashton, nishti um, nilqa l-istabiliment ta' direttorat ta' drittijiet ta' bnedmin u ta' demokrazija fis sistema tal-Unjoni Ewropea, l-istabiliment ta' servizz ta' azzjoni barranija ifisser li nistaw namlu streamlining tal-dawn l-azzjonijiet. Nishti nħedġeċ li lek um, biex l-isforzi dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu koordinati u l-awtoritajiet kollha jiġu uniti ma' kif qatt ma kienu qabel. Grazzi. Grazzi lis sinjura Amrikina għall-grupp tal-SND. Issa, żewġ minuti jasir ħawad, ħanibda billi nilqala il-ħatra tal-bira tal-Sinjura Alpies fil-Ġenevra fil-gwar tal-ugwaljanzi bejn is-sessi Sur President, il-Parlament se jkun preżenti fi żmien kruċali f'dan il-fdin is-sena, il-fulcrum globali fil-gwad ta' drittijiet tal-nedmin, il-reviżjoni tal-membri kollha, indipendenti jew l-esperti skont il-proċeduri kollha u żieda fil-parteċipazzjoni tal-soċjetà ċivili huma ehm, karatteristiċi li għandna nipproteġuhom Jiena ninsab disappuntat illi dokumenta ta' riżultati fuq dokument ta' reviżjoni m'għandhiex trigger biex biex tibda s-sessjonijiet m'hemmx ħtieġa illi illi l-istati membri jistaw jistaw ma, jirrispondux. U għarrin ironiku li sessjoni kurrenti fil-gwad tal-Libja u il-Kosta tal-Lavorju l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel li tista' biex tiżgura li drittijiet il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem għandhom eh, isibu l-persuni u jinstabu responsabbli. Għandi tliet punti fil-gwad tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo, l-Europa se tappoġġa l-appuntament tal-mandat speċjali għal dan il-pajis it-tieni taċċetta illi deċiżjoni għandha tittieħed fil-gwad tal-Kongo tal-istħarriġ palestinjani u Izraeli fil-gwar rapport ta' Goldstein u maskont il-levelli internazjonali b'riferenza għall ordi Internazjonali tal-Kriminali u t-tielet l-Unjoni Ewropea se tagħmel oġġezzjoni għal riserva tal-Pakistan fil-gwar tal-artiklu 40 l-obbligu li rrapporta fuq il- fuq drittijiet ċivili u politiċi. Sur President, jiena nemmen bħala konklużjoni li sospensjoni tal-Libja mill-Kunsill tal-Drittijiet tal-Nidem tal libja mill kunsill tal drittijiet tal nidem tal toħloq preċedenta preċedenti storika li hija ta' dawl illum il-ġurnata fuq it teddik li qed naraw. Grazzi. Grazzi Sir Howard. Mela, għal-minuta Maria Cesak Hafke, kollegi, rappresentoli, il-Konsil ta' Drittijiet Umani għandhom potenzjal biex taħdem fuq il-ksur, l-ikbar ksur fil-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea, l-Iran, il-Belarus, il-Tunizija, il-Libja hemm wis x'insemmuhom iżda anki drittijiet tal-LBHD, l-istupru bħala reat tal-gwerra u anki oħrajn. Il-Konsil tad drittijiet tal-Medmin jinsab f'sitwazzjoni simili bħall-Unjoni Ewropea bħala plejer globali. Tnejn għandhom l-istess problemi, nuqqas ta' kredibilità, standards doppji u ma jistawx jaħdmu kemm jista' jkun malajr. L-Unjoni Ewropea ma trix tiskrutinizza r-rekords tal-drittijiet tal-bnedmin bħal pereżempju l-partiċipazzjoni f'rendizzjonijiet u n-nuqqas tal-libertà tal-istampa xi stati membri tagħna. U l-Libja kienet membru tal- tal-Kumitat tal-Drittijiet tal-Midden fl-Unjoni Ewropea fil-ġus maquda u hija ħaġa tajba li neħħawha minn hemm. Grazzi. Għal ħodor issa. Żewġ minuti. Is-Sinjura Ħatila, grazzi ħafna, Sur President. Azzjoni deċiżiva f'rigward tal-Libja, il kunsill tal-Unjoni Ewropea wera illi jista' jieħu azzjoni meta bżonn jista fil-fatt jista juri li eh, il-gruppi differenti jistgħu jingħaqdu l-kunsill m'għandux ikun mifrut. Llum il-ġurnata m'hemmx raġuni għaliex azzjoni dwar l-Iran, il-Korea ta' fuq, il-Burma, Sudan u il-Korea t'isfel ma nistgħux naħdmu fuq dak. Dan huwa importanti għal raġuni oħra l-ewwel reviżjoni komprensiva tal-Kunsill ta' xogħol ta' Kunsill wasal għal konklużjoni u bħal kollegi jiena nħossni disappuntata mill-fatt li l-Kunsill ma apprezzax l-importanza tar-review. Ma kisibx l-appoġġ ta' ħafna persuni iżda l-indipendenza tal-Kummissarju tad-Drittijiet tan nedem u l-proċeduri speċjali ma batux miex danni Allura dana kien importanti. Allura fi diskussjonijiet fil-ġejjien, fi xogħol tal-Kunsill, l-Unjoni Ewropea għandha għandha tkun um, ehm, tagħmel alleanzi u anki eh, tasal għand persuni oħra, għandha tkun eh, kapaċi tisma' u tasal konklużjonijiet. Naħseb li kellna parċipazzjoni um, ehm, seħa mill-rappreżentantoli mill fil-laqat u jiena infaħrek u ngħidlek grazzi tal-li għamilt um, prezentazzjoni tajba ħafna il- wara dak li ġara fil tal-azzjoni tal-servizzi um, tal-azzjoni tal-servizzi tal-azzjoni barranija, l-Unjoni Ewropea se kolla ruol ċentrali fil gwar tad drittijiet tal bnedem fid-dinja m'għandhomx um, għalfej kollha iżjed risorsi iżda x-xogħol għandu jkun iffokat fuq il-politika barranija jiena għandi unur li se nmexxi il- dan il-Kumitat fil-sessjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien kritiku ehm, bħallum ġimgħa. Issa għal ħodor il-Nod Greens għal minuta u nofs. Is-sur ħatala jkirġbok. Grazzi. Signor Ashton. qed naraw ħafna problemi fid-dinja, mill problemi finanzjarja, tal-ikel u tal-enerġija, il-kriżi u qed nitkellmu dwar regolazzjoni tas-swieq jiena nara fil-li qed isiba diffiċli minħabba l-approċ bażiku li konna swieq mingħajr regolament iżda inti bl-istess waqt trid tħares lejn. Din kwistjoni importanti ħafna tal-abbużi ta' ksur ta' drittijiet ta' bniedem fil-pajjiżi kollha iżda speċjalment fil-gwatt tal-pajjiżi l-fqar. Naħseb illi l-mod kif qed tiżvolġi l-ekonomija tal-dinja naħseb illi se jkun hemm anki iżjed kompetizzjoni bejn imsieħba differenti. L-Unjoni Ewropea timmanipula d-drittijiet tal-bniedem ukoll hawnhekk. Għandna narfu xifisru rivoluzzjonijiet fl-Afrika ta' fuq għanna nasbu dwar um, fil-fond fil-gwad tal-politika esterna tagħna tajna l-impressjoni li aħna iżjed imħasbin dwar il-kummerċ ħieles milli eh, mill-midritti tal-nidem jekxares li l-artikolu 2 tal-ftemit mal-Mohammed tas is-sitta fil-Marok, Netanyahu, Tunezija, l-Eġittu, il-Libja Jidir li l-ftejmet li kena tal-assoċazzjoni um, ma ħadux in konsiderazzjoni l-drittijiet tal-nidem u nasib li wasal żmien biex namlu hekk. Grazzi għal-IFD Sallavrakos. Signora Ashton, grazzi ħafna. Jina unek ma nishtiqx nitkellem fuq ipokrizija, pero għat nitkellem dwar kontradizzjoni dan huwa minnu Il-filosofija sħiħa fid-dinja, letteratura u anki diskorsi tagħna jarfu id-drittijiet umani, però kif inti għadt inti stess f'nofs l-istati membri tal-ġnus da dawn id-drittijiet qegħdin jiġu mafġa. Din hija din hija retorika mhix sustanza, għalhekk aħna nafu li fisem ħafna nijiet saru lar reati u għalhekk jiena nixtieq insellem u nilqa din is-sessjoni ta' drittijiet umani f'Ġenivra u fil-fatt nittama li fid-dawl ta' dik li l-esperjenza tagħna nkun nistgħu nieħdu deċiżjonijiet konkreti. Jiena ili avukat 40 sena. U perswas li ir-rispett ta' drittijiet umani huma kwistjoni ta' prinċipju li ma taddix faċilment li timponija. Allura araw li kolkom politika aktar ta' sustanza. Grazzi Sinjura Sur Savravrakos, issa għandu għal kelima li mis għal zewċ minuti għanna l sinjura Vajder. Eżis kollegi, Sinjura Ashton, Il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bnidem ta' Ġusma u hija pjattaforma wiesa li intloħqod biex tipproteġi id drittijiet tal-bnidem madwar id-dinja il-miri huma komplessi u sinifikattivi. Il-Kunsil għamel ħafna xogħol pożittiv billi batu missjonijiet fl-Eġittu, deċiżjoni fuq il-Libja, minkejja l-Kunsil xi kwiet xi drabet jiġi kritikat minħabba nuqqas ta' reazzjoni f'waqta u azzjonijiet f'waqthom l-ewwel net u essenzjali li nilqu għanijiet mod trasparenti. Anki fir-reviżjoni ta' dak li qed jagħmel kunsil iridu jħaffu l-mekkaniżmi tal-operazzjoni tagħhom iridu jkunu kapaċi jitrattaw problemi fuq medda twila ta' żmien bħal Belarusja, r-Russja u l-Iran, però rrid tkun kapaċi wkoll Il-President jinterrompi l-onorevolu jgħidla biex titkellem kemm xi aktar bil-mod għaliex l-interpreti qegħdin ibatu. Meta nġistgħu isegwu u jinterpretaw il-messaġġ tiegħek mod ċar. U l-kellimat kompli. Il-membri tal-Kunsill irridu jżommu dialogu attiv anki waqt il- Waqt il-pawsit matul is-sessjoni dan l-approċ għalhekk fil-Kunsill għandu jiġi eliminat, għandu għet jiddomina il-xogħol tal-Kunsill u jażel ċertu kwistjonijiet għalhekk jimminaw il-politika, l-kredibilità tal-Kunsill. It-tieni il-Kunsill għandu jistabilixi dialogu aktar attiv ma' soċjetà ċivili u anki l-NGOs u t-tielet net il-ħtieġa għall-Unjoni Ewropea biex ikollha ruol aktar attiv fil kunsil kunsil tal-drittijiet tal-bniedem fejn l-Unjoni Ewropea titkellem vuċi waħda u għalhekk jiena nitlob lil Sinjura Ashton biex ikollha rappreżentazzjoni ċara tal-Unjoni Ewropea. L-EAS għanda tirrapporta b'mod sistematiku l-Parlament Ewropew anki sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem dwar ix-xogħol tal-ġnus Mauda u l-Kunsil ta' drittijiet tal-bniedem u l-isfida tal-Kunsil u li promuovu proċess ta' paċifiku ta' tibdil demografiku fil-Van Nofsani. Aħna rridu nippruvaw nwaffu l-proliferazzjoni ta' radikalizmu li jista' jimmina il-sigurtà internazzjonali u għalhekk il-missjoni tal-Eġittu għandha tiġi segwita ma' missjonijiet oħra għal pajjiżi oħra fil-vant nofsani fejn il-protesti kienu aktar aggressivi u l-isfond politiku aktar kumpless. Grazzi. Tela palabra por dos minutos. Grazzi ħafna għal żewġ minuti l-Onorevoli Lightfried. Grazie ħafna, Sur President. Kollegi, drittijiet tal-bniedem, ġustizzja, libertà, ugwaljanza, dawn huma prinċipji importanti. Ma nistawx niċċajtaw magħhom. Ma naħsibx illi għanna imorru kontra Interess tal-poter għanna n-edu prinċipju oħrajn. Ma nix n-edu prinċipju oħrajn qabel dawn li semmejt. U importanti ħafna li niżguraw li l-komunità internazzjonali taħdem mela kemm jista' jkun fuq kwistjoni ta' dritti tal-bniedem taħdem mod effettiv u dar kunsill ta' dritti tal-bniedem jinsab fi triq tajba. Rajna pereżempju dak li seħħ fit-Tuneżija. Għanna missjoni hemmhekk u kellna wkoll missjoni fil-Eġittu u issa qed inħarsu lejn il-Libja. U naħseb li dan kien sinjal importanti meta rajna il-raffariet hemmhekk ma tantx kienu qegħdin jaħdmu. Madanakollu dawn ir-riżoluzzjonijiet jew dawn il-missjonijiet kif ukoll elementi oħrajn, affarijiet li jseħħu dawn kollha mhumiex kwistjoni fejn tieħu deċiżjonijiet biss, imma trid tiżgura li dawn deċiżjonijiet ikunu implementati fejn tanġibli u l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel aktar kontribuzzjoni f'dan ir-rigward. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea, anzi l-ġuns maquda, taċċetta li l-Unjoni Ewropea taffaċċa situazzjoni partikolari, specialment fil-situazzjoni post-Lisbona u l-istituzzjoni madix li kienet. Għaddaqstant, Signor Komissarju, jek joġbok iżgura illi dawk li sejħu ħbib tagħna u dawk li nitkellmu magħhom bħala ħbib, meta niġu għal politika ta' kummerċ, nizguraw illi fil-ġejjini u maw wkoll ikunu ħbib tagħna meta niġu biex nivvotaw fuq dawn l-affarijiet m'għandhomx jabbandunaw lill-Unjoni Ewropea. Grazzi, grazzi ħafna.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 Alors je vais reprendre. Ħannerġa' nibda mill-bidu. F'dan id-dibattitu għallar boħra san nisfu fuq l-importanza li aħna naġiċu b'mod ugwali dwar il-drittijiet kulturali, ċiviċi, dwar edukattiv, ma mux dejjem naslu u mux dejjem ma aħna ġustifikati. Għali aħna dritt tal-bnidem ma xin waslu għom li t-tini ġenerazzjoni. Dan huwa minħabba li drittijiet tal-bnidem klassiċi li ħarġu mir-revoluzzjoni franċiża illum jinsabu kodifikati komplikati għal imma ma rridux nibqgħu fatalistiċi. L-Unjoni Ewropea bl-istrumenti differenti tagħha speċjalment ukoll ma nxus maquda tista' tagħmel l-almu tagħha u tara kif ta' profitta eh, għal benefiċċju ta' drittijiet ċivili. Lajnuna umanitarja din forsi imħabba l-għajnuna um, eh, umanitarja din tina spinta tal-qoddim. Grazzi. Grazzi ħafna għal-minuta l-Onorevoli Mikalski. Grazzi ħafna President, kolli nistqar li ma konċ partikolarment herqan fuq il-pozizjoni illi spiegajt Signor Kommissarju, missa konvinċejt kemm xejn ruħi. Għan nitkellem fuq tlet punti fid diskors tiegħek li xtaqt faħar l ewwel nett, inti semmejt id-drittijiet tal f f'sens ġenerali, minna naqbel perfettament miegħek kemm jekk qegħdin f'Pariġi, f'Iran, fil-Libja. Kullimkien da drittijiet għandhom ikunu ġenerali u universali fuq dan naqblu. U kol inti sħat fuq kwistjoni oħra, ġifiri ġlida kontra l-intolleranza reliġjuża hemm riżoluzzjoni tal-Parlament dwar dan qed insejħu rappreżentanti tal-Istati Membri ta' biex jiżguraw li dan il-punt ikun fuq l-aġenda. U grazzi wkoll għajjem dan punt, eh, Sinjura, wkoll bħala parti mid-delegazzjoni għal Belarus jiena xtaqt nfaħħar dak li kellek xi tajt fuq dis sitwazzjoni is-sitwazzjoni fil-Belarus, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, il-Konsil Reġjonali, eccetera, eccetera. Liħu kost nara li qed taħdem fuq din l-inizjattiva wkoll. Grazzi ħafna jt il-President ta' żewġ minuti l-Onorevoli Mitchell. President, uh, Sur President, nilqa l-opportunità li nipparteċipa f'dan id-dibattitu u napprezza il-briefing illi organizzat rappresentantu l-biraħ fuq kwistjonijiet dwar il-Libja. 6 miljon eh, persuna l-udija inqatlu fit-tieni gwerra dinjija hawnhekk fl-Ewropa. Bejn iż-żewġ gwerer, ġifier dik l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija, inqatlu 60 miljun Ewropew. Dan meta ma noddux il-nies ta' minn madwar dinja kollha li jmitu. Skont l-Economist, magazin Economist, hemm deficit ta' 100 miljun mara minħabba l-abort għabbażi ta' sess ta' tarbija. Mux dan, dan mux għalix eh, mux għalix, mux minħabba prassijiet li mumiex legali, ma nħabba dawn il-trabin għatlu xumma bniet. Kif ser nelbu din il-problema sabiex ikonna dibattitu xira għawnek sabiex ma ninjorawx dis situazzjoni kif ġara fl-ewel mm, nofs ta' seklu liħor, għalfejn istaqsu għanna nistaqsu għalfej għed iseħdan dan il-parlament b'tal-mist, b'mod tal-mist hija vota e, ma votax kontra l-infantiċidju. Kif nistaw namluħdan? dan? dej daqni din l-attitudni fej ma niddabittux f'din il-kamra kwistjonijiet b'mod rispettabli u nipermettu illi l-opinjoni ta' kwaħat tiġi espressa mir rappresentant li nixtieq nkun naf inti se tqajjem din il-kwistjoni mal-ġnus pala bħala konklużjoni xtaqt ngħid illi nħoss illi l-attitudni tal-qorti tad drittijiet tal-bniedem hawnhekk fi Strasburgu xi kultant jieħdu deċiżjoni straordinarji meta se nkunu nistgħu niddiskutu dil kwistjoni Fej kienu nisal biraħ illi jgħidu li jem 100 miljon maren għatlin għatlu xumma nisa. Tini ħaġa ħazina u ma nix, ma nġiġ ikun hemm nuqqas din dan il-kamra fuq dil kwistjoni grazzi. Eh, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Mitchell. Sur Mitchell għandek mistaqsija orali. Tixtieq tirrispondija? Signor De Kaiser. Xeħ eh, kollega. Kollega, matul il ġunata dedikata nisa, il-bira, forsi inti ma realizzajċ li fil-rapport ta' signora Nedelxeva tal-grupp tijek stess, il-kwistjoni tal abort ma kienieċ kwistjoni ta' tabu, anzi diskutejnija u votajna lija. Den da mux tabu qed nitkellmu fuq id-demokrazija. Mr. President. Sur President. Naf il-pozizjoni ta' Sinjura De Kaiser fuq dal-punt u nirrispetta l-pozizjoni tagħha. Irritu ikonna dibattitu eh, dinjitu sawġa u fejn kulħadd jisma l-opinjoni ta' xulxin u mbagħad naslu l-konklużjonijiet jiena ma smajt il-ħat mill-grupp soċjalisti u mill-grupp liberali li għajmu f'din il-Kamra l-kwistjoni tal-abort ta' bazi ta' sess mux bis ma diskutaw imma ma votaw kontra di rezoluzzjoni mles din il-Kamra sabiex projbixu l-fanticidju u l-aborta bil-fors. U din ħaġa tal-mistħija, dinja tal-mistħija eh, għall-istoria ta' din il-Kamra. Eja jkonna dibattitu rispettus din il-Kamra. L-Unjoni Ewropea suppost tiħu ħsib dawn affarijiet. Aqda fid-diversità. Grazie ħafna, Sur Mitchell. Għal minuta, il signora Koppa.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 rappresentantu li eżis kollegi. Nirrispetta l-opinjoni tas Sur Mitchell. U nemmen illi bħal ħafna membri, mhux il-membri kollha ta' dal-Parlament, jien ukoll nibdeplora l-fatt li f'numru ta' saċċetajiet fid-dinja il-fetus ta' trabi bniet jiġu abortiti u dan bil-konsens tal-om jew anka jisir abbord bil-fors. Mandana kollu isnibza illi bil-inħaltu dil-kwistjoni mal-kwistjoni tal-libertà ta' riproduzzjoni nkunu qegħdin intapnu xi ftit il-kwistjoni reali. Jekk il-kwistjoni kienet meta tal fatt illi il-fetuses tal-bniet ikunu abortiti naħseb ikun aktar faċli lina li oftejn fuq il-kwistjoni. Grazzi. Um, Nirringrazzja l-onorvoli membru, Sur President, għal-mistoqsija li kena nkunu rispettużi tal-pozizjoniet ta' xurxin u nipruvaw nilħu ftejjim insibu li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu sabiex naħdmu aktar fuq din l-aġenda imma l-koll rridu niftħu moħħna insiba diffiċli li l-Parlament jivvota kontra emmenda fuq il infanticidju u l-aborta bil-fors eja naraw x'nistgħu namlu sabiex inwaqfu dan it-tip ta' abort u forsi ma naqblux fuq kwestjoni oħrajn, jiena m'għandi ebda diffikultà b'appoġġ għal sunxaqsam ir-riproduzzjoni, ma fuq abort għandi problemi għal raġunijiet ovvji. Jiena mhix ħaġa mill-passat, jiena nemmen u għandi pozizjoni ċara fuq il-kwistjoni u lesta lest li niddiskuti dan ma' kol kollega. Grazzi ħafna. Naseb paħjar n-warbu dil-kwistjoni issa għal-minuta u nofs is-sinjora Koppa. Is-sinodos su simvuliju jiet antropina dikjomata di dieks. Grazie ħafna. Konsil fuq drittijiet tal bnidem din is-sena ser jitkellem fuq eh, tramontan tal-Afrika u dinja rbija li jisermu naħna affarijiet pala Ewropa rridu natfu din l-opportunità sabiex namlu valutazzjoni reali qoddim il-Konsil sabiex il-Konsil ittejjeb il-metodu ta' ħidma tiegħu imma wkoll sabiex nappoġġaw ir-rwol tiegħu fid-difiża ta' dritti tabni ta' matwar id-dinja u l-indipendenza tiegħu. Din il-fażi ta' tibdil storiku fir-reġjun tagħna l-universalità ta' dritti tal-bniedem huwa konċett dem iktar attwali, ma fl-istess ħin l-entitajiet u istituzzjonijiet ta' eh, dinja jridu jevitaw li jużaw eh, aspetti differenti għal meta niġu drittijiet tal-bniedem, kollox għandu jitkejjel bl-istess kejl u koll naċċettaw il-rizoluzzjoni fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Libja. dana kollu rridu pozizjoni saħħitha wkoll fuq l-imġiba li għadu għaddej fil-territorju okkupat tal-Palestina. Grazzi, so, signora Koppa, għal-minuta u nofs, l-onorevolu Essaja. Ilmaista tunnustukseni herra Mitzerin. Grazzi. Jiena napprezza dak li għal sur Mitchell għalix l-ewwel dritt tal-bniedem għal kull tifel u tifla hi li jkunu jistgħu jitwildu f'din id-dinja. L-Kunsill dwar dritti tal-bniedem u l-iktar organ importanti fil-ġnus maquda il-proċeduri tiegħu hemm bżonn li jiġu eżaminati b'mod kritiku l-Kunsill jista' jkollu rwol importanti sabiex jippromovi id-demokrazija u ġittijiet tal-bniedem. Sfortunatament kien hemm standards doppji, selettività u kwistjonijiet politiċi. U dal-Kunsill kien kważi lest illi japprova rezoluzzjoni dwar progress fil-Libja l-Iran, il-Korea ta' fuq l-Eġittu, l-Pakistan u kol instemmaw ma nix forse nissuspendu l lam u kol mill konsil jek ma jkunx hemm rezoluzzjoni fuq il-mod eh, kif nimċu l-qdim juri kem edin il-bot aħna pala komunità internazzjonali mill-Libja. Il-Konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem fis snin li għaddew tana rezoluzzjonijiet fuq Izrael. Żewġ terzi minnhom kienu fuq Izrael. L-unika demokrazija fil-vant nofsani. U l konsiltiet ta' ġittim tal-bnida minn jora id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal. Ix-xogħol ta' dal-Kunsill u għani esm il-kredibilità u għandhom jibidlu l-mod kif jgħadmu l-lum għambelada. Grazzi ħafna, Sinjura Essaja, għamnuta u nofs l unrevoli Obols. Nazzi ħafna, Sur President. Jina ma nixtieqx nirrepeti affarijiet li ġa semmew għalkemm huma punt importanti. Xtaqt najt li f'dan il-perjodu ta' sessjoniet tal-Konsill illi seħħew fi żmien sinifikattiv għall-aħjar Il-parteċipazzjoni tal-baronessa Ashton kienet ħaġa illi kienet bżon juża nibtama li dan huwa pass il qoddim sabiex l-Unjoni Ewropea żdid il-konsistenza u wkoll issaħħaħ l-attivitajiet tagħha. Se nieħdu komuni fuq il-kwistjonijiet kollha marbuta ma' drittijiet tal-bniedem u ħanibdnu fil-kunsil koalizzjonijiet ma' pajjiżi u ma' għatturi non-governativi sabiex nimxu l-qoddim noħol u progress reali għazmin li ġej f'dan il-qasam fejn għanna tibdi reali għadak xasam drittijiet tal-bnidem. Nasab l-Unjoni Ewropea bekk tkun tista tajt il-vizjoni tagħha ta' drittijiet tal-bniedem hija waħda universali. U l-kol nistaw niksbu xi ħaġa li issa nistaw tassew immissu b'mod tangibli bħalma fil-passat projbixxejna l-iskjavitu, aħna nistaw forsi anka fl-axħar naraw il-projbizzjoni totali tal-pina tal-mewt. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakolino. Grazzi, Sur President. Il-drittijiet tal-bnidem huma l-punt ċentrali ta' kull soċjetà li għandha l-qalba l-valuri demokratiċi. Għal daqstant il-Kunsill ta' drittijiet tal-bnidem li se jkollna f'Ġeniva għandu kollu prioritajiet preċiżi żgur il kun ġlida kontra diskriminazzjoni f'kull forma tiegħu skont ir-razza, sess, orientament politiku kif ukoll il-protezzjoni tal-minoranzi kif ukoll il-protezzjoni tal-kategoriji vulnerabbli, il-kontest li fiħdanu qed iseħħ il-Kunsill huwa kontest partikolarment delikat dak li qed iseħħ fl-Afrika ta' tal-Afrika u fil-Libja u magħruf ma' kulħadd. U llum iridu l-lum smajna dibattitu twil, interventi differenti minnaħa u kol ta' Sinjura Ashton, kommenti li apprezzajna ħafna memmu kol, problema tal-vant nofsani u memmu kol, trattat tal-Lisbona, illi għet suġġerinna illi konna rikonaxxament iktar qawwi u iktar deċiżiv favur l-Unjoni Ewropea. Bżon illi nkunu b'saħħitna U eh, dana kollu għandu jkomparti minn gwida konkreti, konkreti u deċiżivi li xwara kollox il-Libjani, Tunizini, Marokkini jixtiequ ikomplu jgħixu fejn qed jgħixu bħalissa. U għal daqstant hemm bżonn naġixxu b'mod aktar effettiv. L-aħħar ħsieb ukoll mistoqsija għal Baronessa Eshtin. Reġistrajna puntu l-interventi tiegħek, interventi li apprezzajna, diskriminazzjoni qawwija dwar ir-reliġjonijiet Fid-dawl l-iktar violenza mdemmija dan l-axħar kienet kontra kristjani, inti qatt ma semmejt fl-interventi tiegħek il-mibeda li hemm kontra l kristjaneżmu Grazzi ħafna, Sur Jakolino, issa naddu għal parti tal-Catch the Eye, għal Sinjura, Sinjura Nikolaj, għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jina Ma nafx jekk il-Kunsill li għaddej eh, palissa u se jkun ta' suċċess jew le, imma naħseb dan id-dibattitu kellu jisir ħafna qabel sabiex l-Unjoni Ewropea kienet tkun tista' kieku titkellem vuċi waħda. Aħet nibatu messaċ ħażin riforma tibda fi New York, kumpad Ġinevra. Ginevra, qed nara li ċertu tip ta' politika fil-qasam ta' dritti tal-bnem mux qed taħdem. Hemm bżonn niddibattu dan il-mekkaniżmu tal ċnus ma'uda eh, u naraw eżattament x'qed jiġri naraw ekkux qed ikun effettiv dak il-mekkaniżmu. Naraw jekk għandux ikun mekkaniżmu fuq livell dinji għal prevenzjoni u ma nillimitawx għar rwieħna u nejdu eh, ġara ek u ġara ek. Irridu verament nkunu attivi biex nevitaw il-problemi qabel. Emżon li dritti tal-bnieta nħarsu lejhom minn daw liħor. Issa, Sur Tanok, minuta, Sur President, il-fat li l-Libja kienet eh, parti membru tal-Kunsil ta' Sikurta, għadna fu u koll li ilu issa emmek ta' Gaddafi fi 42 sena u ħonoq kull tip ta' dritt tal-bniedem reġim kien ibbażat fuq it-terrur. Imma ma rridux nlimitaw l-ħna għal-Libja biss, hemm ċina, l-Kuba, l-Arabija Sawdita, l-Uganda u l-Pakistan fej insibu li l-omosessuali u kol huma persekwitati. L-Iran daw kollha kienu membri ta' dan il-Kunsill patem l-Izrael, imma naħseb li dal-Kunsil huwa l-unika ħaġa li teżisti għadriti ta' bidem fil ma' uda. Ġifiri, jew nitrattaw miegħu inkella nkunu ċer, nkunu ċari ħafna eh, għal-fat li aħna jkonna wkoll reġins li jkunu membri ta' dan il-Kunsil ta' dritt tal-bniedem. Grazzi ħafna sur tanek. Issa minuta, is-Sur Stevens. Grazzi ħafna, President Baroness Ashton, inti ma irrispondejċ il-problema fuq il-kam baxraf. 3400 persuna emmek edin soffru tortura psikoloġika. Inti ma rispondejċ għad dak li, li, li saqsa. Aħna qed nagħtu 2.4 miljuni għall-Iran imma kull fl u kull darba jintużaw ħażin il-flus. Nafu li f'kampa xraf in-nies qegħdin jiġu torturati jużaw 210 loudspeaker jajtu u jtambrulhom f'moħħhom. Qegħdin iwaqfu il-mediċini li, jaslu hemm nies li qed imutu bil-kanser u laqas għandhom il-mediċini. Għaliex ma ngħidulhomx iqfu minn dan l-aġir inkella ma tirċevux iktar l-għajnuna finanzjarja tagħna. Grazzi ħafna. Sir Stevenson, issa għan minuta, is-Sinjura Dodds. President, jiena nixtieq insaqsi il-rappresentanta Olja. Jekk fid-dawl da kollu li għaddej palissa fil-Libja u it-ħassib li għanna raġun nesprimu aħna mħabba kif qed jinkisru id-dritti tal-bidem fil-Libja. Mela il-rappreżentanta Olja se tissapportja n-nies fir-Renju Unit li kellhom il-qraba tagħhom meqruda mis-semtex jew kella maqtula bil-revolvers eh, u bil-pistoli eh, li issuplixxa Gaddafi. U i taqbel ma xi reġim ġdid li se joħroġ me wara l-konflitt fil-Libja? Grazzi ħafna, Sinjur Dodds, issa imiss l-aħħar kelliem għax il-ħin ġarabina is-sur Stala Franka. Grazzi ħafna. President. F'dan id-dibattitu dwar situazzjoni ta' dritt tal-bniedem u kif dan jaqbel ma' diskussjoni ma' Sinjura Ashton, jina d-mistoqsija għalik, Sinjura Ashton. Inti temmen jekk fil-kuntest ta' ċirkostanzi li da kollox li qed jiġri fil-pajjiżi tal-Afrika tat-Tramuntana li issa wasal iż-żmien biex niftħu delegazzjoni tal-Unjoni fl-Iran u jgħagġa xir issa li namlu dan issa. Issa nisimaw li Sinjura Ashton. Grazzi ħafna, President, għal darboħra dibattitu interessanti komplut li matulu tress u ħafna kwistjonijiet. L għennetina nir nirringrazzja l-membri kolla għal mota kif esprimu ruħom, ċertu enerġija, ċertu passjoni u issa għaddew tlet snin minn minn mindu ġi minn il-pubblika rapporta ta' sinjura eh, maġġiraġ u anki tal sma ma'uda. U nafu li nirringrazzja li la xanki kienem rezoluzzjoni xol li għedin namlu l-External Exchange Service il-bidu ta' xol tijaw eh, dan il-Departiment tal-Affarijiet Barranin, anki ġifri fil-qasam ta' trittijiet tal-bniedem, jiena sodisfatta l-fat li Sinjura Ħortela se tattendi sessjoni tal-Kunsel, naħseb li importanti ħafna li i permezz l-esperjenza, l ekspertiz li għandha tkun tista' tipparteċipa hemmhekk sabiex ukoll l-isforzi tagħna naraw niżguraw li ehm, dan dan il-Kunsil jagħmel xogħol aħjar. Aħna verament ħdimna bil reviżjoni Ovvjament, ma ksibniex kollox dak li dak kollu li kien xtaqna, imma eh, issa li qbadna ċertu momentum nistgħu nkomplu. Għax dan huwa qasam fejn eh, ovvjament il-deputati li jaħdmu magħna inkunu nistgħu niksbu ċertu tibdil u s-sinjura naf li se tisħaq u tagħmel għalmu tagħha. Jiena Xtaqt nirrispondi u nirribatti għal ċertu kwistjonijiet u ċertu doma li għamiltu li ħanibda mis-Sur Hawed. Id-DRC Iva, aħna rridu rezoluzzjoni ħafna iktar qawwija u hemm bżonn ikun hemm mandat fuq Goldstone hemm bżonn qed naraw kif se nsibu rezoluzzjoni li nkun qed naqblu fuqha kollha. U fil-5 ta' Marzu kellna demaħx fil-Pakistan ġifiri dak rispondejt għalik. Issa, għal dawk li alludow għal l-espressjoni ta' kif wieħed ħaddan reliġjon, iva, il-komunitajiet fejem il-kristjani, ovvjament, jiena konxja ta' terrorizmu l sal kontrijom. U jiena nemmen li wieħed għandu dritt li jemmen kif irid u fiex irrit. Huwa importanti għalhekk li nkomplu nagħmlu dawn id-dikjarazzjonijiet u nkunu ċari fuq dawn il-punti, speċjalment meta naraw xi attakki jew attakki ta' terrorizmu fuq kull tip ta' reġjon anki l-Kristjaneżmu. Għadni kemm kelli laqa ma' grupp ta' deputati biex naraw kif nistaw inkomplu naħdmu u eh, anki fil-Human Rights Council se nitkellmu speċjalment fuq dan il-punt. Jina niskuża ruħi fuq il-kamp Ashraf eh, ma rispondejx jiena kelli l-intenzjonament dawn imma qabżitli ma nafx għannix il-ċifri li semmint inti, imma għanna il-kontatti fuq eh, ta' kull ġima mal-ġnus maquda naraw li il-bżonnijiet ta' kull jum eh, nkunu għedin rispendaw għal-jom kan paxraf mux faċli li wieħed jikseb informazzjoni eh, eżatta u manki opinjonijiet diverġenti dwar dan il-kamp. Imma l-onorevoli għandu raġun jgħid li l-iktar ħaġa importanti huwa li naraw m'hemmx ksur ta' trijiet tal-bniedem u naraw li hemm ukoll għajnuna umanitarja. Aħna namlu dan hemm il-rapporti ta' kull ġimgħa u b'dan il-mod aħna qegħdin nixtieq ukoll li l-gvern jieħu responsabilità li għandu l-gvern ta' dan il-pajjiż. Issa, fuq l-importanza li konna nibattu delegazzjoni eh, tajba ħafna f'Ġinevra. jiena eh, jina kont emmek stess u kont qed nitkellem mat tim, imma delegazzjoni samnija fit-nej eh, parti minna taħdem fuq il-WTO u l-oħrajn nofs li ieħor titkellem fuq taħdem fuq l-aġenziji tal-ġuns ma'uda. Jina fid-dibattitu dwar dan kollu naf li rridu nkunu iktar kreativi. Naħdmu, naraw kif nistgħu naħdmu aħjar fi Ġinevra. Namlu l-alleanzi dwar dritt tal-bniedem ikonna l-opportunitajiet li nitkellmu mal is-sieħba tagħna madwar id-dinja sabiex forsi nkunu nistgħu fl flimkien biex niġġieldu eh, eh, dak kollu li nemnu fih. Nispera li nkunu nistgħu nimxu l qoddim fil-ġimgħat u l-xhur li ġejjin fuq dan. Jiena Is-sur Sala Franka dak li qalu meta qal li id-dritt tal-bniedem hija mod ta' ħajja laqatni laqtuni dan il-kliem għandu raġun. Il-dritt tal-bniedem <laughs> bi japplikaw għalik inti titkun uman. Biss, dak biss li jirrikjedi għalhekk huwa importantissimu li ma ninsawx dan il-prinċipju bażiku ħafna affarijiet li fuqhom mhux qegħdin naqblu li jitjoħloq ċertu passjoni u kol kif stajt nara jena, imma jekk aħna kapaċi li nwaslu dejja tagħna li, li ninaqdu fl-imkien sabiex niddefendu id-drittijiet tal-bniedem naħseb naslu. Fl-aħħar fuq delegazzjoni tal-Unjoni fl-Iran jiddependi mir risorsi u nżomkom informati dwar dan. Nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu U dak kollu li nixtieq u aħna l-koll huwa li dan il konsil ta' Dritt tal-Bniedem insaħħuh jkompli jagħmel xogħol aħjar fuq din il-kwistjoni ta' dritt tal-bniedem fejn jiena wkoll impenjata bisħiħ. Grazzi ħafna. Sur Sala Franka, dek xi ħaġa xtejt? Jiena ma tantx fimt ir-risposta tal-baronessa. Jiena ma nafx jekk il-mistoqsija tiegħi il-fatt li jkun hemm eh, delegazzjoni, tinfetaħ delegazzjoni fl-Iran, irrisponditni għalija jew qalt li din se tinfetaħ iktar tard. Ma fimx eżatt xi risposta tagħha dwar id-delegazzjoni tagħna fl-Iran. Sinjura Ashton, Iva, mela le, hemm żewġ affarijiet ovvjament waħda tiddependi mir-risorsi, u mbagħad it-tieni hija li jridu nieħdu deċiżjoni ġifiri, jinsa sanam proposti jekk naraw hemmx bżonn eh, noħolqu li niftħu delegazzjoni. Imma ovvjament il-Parlament ikollu xi jgħid fuq dan. Jiena għadni ma bdejt niddiskuti maħħat fuq eh, fu dan il-pass li wieħed jista' jieħu. Ma l-Iran l-iktar li qegħdin disku huma ovvjament dritti tal-bniedem u anki l-kwistjonijiet nukleari. Grazzi ħafna seis propuestas de ħafna, sinjura, sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni biex nal dan id-debattitu il-votazzjoni s-sirada f'nofsinhar.